Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-dibattiti dwar il-ksur eh, tal-drittijiet l-istat ta' u l-istat ta' dritt u demokrazija. L-ewwel eh, każ huwa dak tal-każ tal-Kenja fejn eh, għaw il-nuqas, il-nuqas li maġiġ arrestat il-President Omar al-Bashir tas sudan Il-President tas sudan huwa akkużat b'ġenoċidju mill-orti internazzjonali għal dak li ġara fid-Darfur. Il-Turkija eh, ma stidnitnux, stidnitux għal-konferenza minħabba dan il-ksur. Eh, però fil-Kenja eh, il-President Jimmy Steden u il-Kenja għalekka eh, qed titlef il-kredibilità tagħha il-kapijiet ta' stati sovrani jistaw eh, jittellaw il-qorti fuq ksur u fuq rejati il-Kenja ma, ma onoraċ Is-Sinjura Shalka l-minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President, Komissarju, kollegi il-Kenja u pajjiżi oħra Afrikani huma msiba essenzjali mal-Unjoni Ewropea fuq sma eh, importanti ħafna bħal kummerċ u sigurtà. Il-Kenja u koll eh, hija waħda minn dawn il-postijiet importanti. il ftajjim tal-kotonu bej mal-Kenja fih kondizjonijiet eh, dwar lajnuna u il-kummerċ. Iżda sfortunatament fawissu eh, Omar Al-Bushir ġim istiden mill-Kenja minkejja il-mandat ta' arrest kontra tijaw minħabba l-ġenoċidu fid-Darfur fis-Sudan. Kenja għanda l-obligu illi tarrestaħa meta jkun fuq il-territorju taħħa iżda dan ma sarx u din hija problema serja għax il-gvern ek et juri illi mandux ruol kred kredibli u għalek din hija problema anka għall-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nżommu l-standards tagħna u biex tkun tista' tinħolo aktar demokrazija fl-Afrika u għalhekk għandha tittieħed azzjoni diplomatika kontra il-Kenja u nfakruhom fl-istatut ta' Ruma li huma iffirmaw għaliha il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura President fil-konferenza ta' revizjoni tal-ICC f'kampal din is-sena kien ċar illi dan il-qorti jista' jagħmel ix-xogħol tiegħu biss b'mod b'suċċess u b'mod effiċenti jekk ġie poċċat mill-istata b'mod partikolari dawk, dawk li ratifikaw l-Istatut ta' Ruma. L-istati eh, tal-Unjoni Ewropea jridu jiftakru illi eh, eh, f'dan fil-rezoluzzjoni tagħna tal-lum qed nikkritikaw il-gvern tal-Kenja minħabba li dawn stidnu il-President ta' Sudan u ma arrestawx għal-kem hemm mandati ta' arrest kontra tiegħu minħabba f'ġenoċidju. Minkejja dan il-Kenja kisret il-liġi internazzjonali u iċċelebrat b'mod miftuħ din is-solidarjetà bejn il-gvernijiet Afrikani. E, u il-reati kriminali. Dan mu sinjal tajab għal miljoni ta' Afrikani illi eh, soffrow mill-imġiba krudili ta' dan il-president u anka minn gwerer ċivili oħra. Il-vitmi u il-familji tagħhom għandhom bżon ta' rikonċiljazzjoni u il-kriminali anka jekkuma ta' livelloli militari xorta waħda jridu jirrispondu għal dak li jkunu għamlu. Punti uħor huwa li l-Unjoni Afrikana kemm il-darba tkellmet kontra l-arrest ta' dan il-president u qed juru eh, solidarjetà falsa lejha din it-tip ta' impunità tmur kontra il-gvernanza tajba u kontra il-liġijiet il internazzjonali u ta' dizappunt illi l-Unjoni Afrikana mux qed iħallu uffiċċju eh, reġjonali tal-ICC f'Addis Ababa il anka il eh, ma hemmx kooperazzjoni minn dawn il-pajjiżi għalhekk eh, din għandha tkun fuq l-aġenda tal-Kummissjoni fil-laqat illi jmissa. Għal żewġ minuta il-kellima li jmissa. Grazzi ħafna, President. Ħafna għawnek eh, jiddispjaċina eh, għad-deċizjoniet li ħadet il-Kenja, il-Lig Arbi u l-Unjoni Afrikana. Għawnek eh, għat nitkelmu dwar impunita ħafna fostna jixtiequ li kunem ġustizja internazzjonali u li din għanda tapplika għal kulħadd madwar id-dinja. Kulħadd jaf kemm hu diffiċli eh, biex tinkiseb eh, il-kooperazzjoni internazzjonali fil-orti internazzjonali biex din il-orti tkun satiħu azzjoni. Jekk musta nkunu kredibli jekk aħna ma nuħdux l-azzjonijiet neċessarji nkunu kredibli jekk pajizi bħal l-Istati Uniti ma jirtirawx mir-rwol tagħhom f'din il-qorti. Fir-rigward tal-Afrika ma nistawx nuru standards eh, folot, ma nistawx nuru wiċ biħor. aħna nirrikonoxxu u jiddispjaċina illi id-deċiżjoni tal-ICC ma ġietx infurzata. Dan huwa l-unika mod illi eh, u l-unika mod ta' kif aħna eh, nuru illi eh, aħna irridu il-ġustizja u l-istat ta' dritt f'kull pajis fid-dinja. President, aħna irridu naddu mill-paroli għall-azzjoni biex inkunu kredibli fuq livell dinji. Signora President, ma naħsibx illi ħajkunem wis progress il-persekuzzjoni u l-gwerer fil-21 seklu għadhom għaddejjin. Il-qafas tal-liġi kriminali internazzjonali, tribunal internazzjonali li kien twaqaf minħabba il-Jugoslavja eh, kellu u għandu eh, ruol importanti dan huwa orti internazzjonali u huwa il-forum fejn eh, persuna tista eh, tittella il-orti u l-unika mod kif nistaw nġib niksbu ġustizzja. Permezz tal-ICC dan l-effett deterrent biex niġildu kontra l-impunità u l abbus Il-Kenja hija firmatarju għal ftejim ta' Ruma u għalek post illi eh, iġġor e, responsabiltajiet u l-obligi taħħa. Al-Bashir fil-fat kien jgħat fil-Kenja eh, u għalek miex aċċettabli Hemm eh, pajjiżi li mhumiex firmatarji eh, u palmu ma l-Istati Uniti u dawn ukoll għandhom jaħdmu lejn illi jiffirmaw dan il-ftehim. Huwa importanti illi niġildu kol ta' kull inġustizja li teżisti fid-dinja. Il-kellim min li missal minuta. Naħseb il-kussjoni tal-lum hija li l-kontabilta lejn uh, il-ksur tal-dritti tal-bnedem eh, wieħed irid jirrispondi għaliha u dan il-president u akkużat minn dan it-tip ta' ksur u hemm ukoll mandati ta' arrest kontra tiegħu. Il-kustjoni hija jekk hemm xrida biżejjed politika internazzjonali u koordinazzjoni biex persuni bħal daw jittella quddiem il-qorti. Fil-27 ta' wissu, il-gvern tal-Kenja tilef din l-opportunità. Stidnu l-President al-Bashir u il-Prim Ministru tal-Kenja ammetta eh, illi dan kien zbal u anka kien ksur tal-impenni internazzjonali tal-Kenja. tal il-pajizi tal-Unjoni Afrokana iridu jgħinu biex eh, dan il-President jittella il-orti fejn u ħajkollu id-dritt ta' difiża. Jiena kuntent li hemm messaġġ eh, unanimu għawek f'din il-Kamra illum biex nindirizzaw din il-kustjoni u biex il-President al-Bashir jittella u din il-qorti kriminali internazzjonali. Issa fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE, is-sur Kazmarekka. Signori, fil polonia aħna nejdu illi ma tistax tkun nofsok tqil u Eh, l-istess għanda tkun l-attitudni tana lejn il-Kenja. Minnaħal l-Kenja sidnet li l-President al-Bashir u minnaħa l-oħra nafu li kienem eh, mandat ta' arrest kontra tijaw dawn iż-żewġ affarijiet ma jmorrux flimkien. Wieħed irid jażel l-attentat illi uh, wieħed jipprova jirrikonċilja daw iż-żewġ affarijiet uh, hija xi ħaġa negattiva l-awtoritajiet uh, Kenjani qalu li dan huwa pajjiż ġar tagħhom u għalhekk ġie mistieden il-President imma din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli. L-awtoritajiet tal-Istat li firmaw l-Istatut ta' Ruma dawn l-awtoritajiet iridu jobdu il-regoli b'mod ċar, trasparenti. U jiena ma nistax għalhekk nifhem l-attitudni tal-Kenja. Grazzi ħafna l-kallim li miss.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 Eh, li qatel ħafna ludġi arrestat 15 sena wara eh, li għamel il-reati u l-istess uh, ħajġri lil dan il-president għal ġenoċidju fis sudan e, mandat arrest internazzjonali kontra tiegħu għan irdu naraw x-nistaw nagħmlu bħala Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Aħna nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il-firmatarji kollha tal-istatut tal-Ruma li fil-27 ta' Wissu Oma al-Bashir mar il-Kenja għal ċerimonja għal kostituzzjoni il-ġdida u mar lura bla problemi lejn is-Sudan. Din hija xi ħaġa li mhux suppost li seħħet aħna għana nużaw l-istrumenti internazzjonali bħal pereżempju l-sejjim ta' Kotonu biex naraw illi dan il-President jiġi arrestata. Il-kellem li jmiss, kellima li jmiss, anzi, Sinjura Ris, President il-laqa li kellu għal-Bashir fi 27 ta' Awissu e, tatina l-opportunità l-lum biex aħna nisqħu fuq il-prinċipi tagħna. Il-Kenja bħal pajjiżi oħra e, rispondi għal liġi internazzjonali u suppost li arrestat il-Omar al-Bashir kienu informati li dan kellu mandat arrest kontra tiegħu minħabba il-reati fis-Sudan f'Darfur. Hemm pajjiżi oħra tal-Afrika bħal Libja u Saudi Arabja u l-Qatar illi ħadu l-istess pożizzjoni fir rigward ta' Omar al-Bashir. L-Unjoni Afrikana Eh, Tata għalet eh, lill-membri tagħha biex ma jarrestawx lil dan il-President u għalhekk il-Sinjura Ashton tassikura illi id-drittijiet internazzjonali nataw prioritajiet u il-summit li jmiss bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana fil-Ottubru, fil-29 ta' Ottubru, eh, għandha titratta din il-kustjoni Is-sur Paxka għall-EFD għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna il-fat li il-President tas sudan qed jivvjaġġa madwar l-Afrika u l-Azja bla problemi minkejja il-mandat tar-res internazzjonali eh, kontra tiegħu u tal-ġenoċidju u tortura u eh, reati oħra bħala attakki fuq il-nis ċivili fl-4 ta' marzu ju wera illi il dawn il-pajjiżi tal-Afrika mhux qed jieħdu l-impenji tagħhom bis-serjetà u huma aktar tolleranti eh, lejn dawn it-tip ta' reati milli aħna fl-Ewropa. Il- Lig Arbi u l-Unjoni Afrikana ma kkoperawx mal-qorti u din hija prova li rappreżentanti ta' dawn il-pajjiżi ma jisux illi il-reati ta' al-Bashir huma reati li għal-jom għandu jittella il-qorti kollegi distinti, minix ma nafx kemija tajjeb li aħna natu eh, eh, għajnuna finanzjara li rappresentanti ta' dawn il-pajizi għanna niddiskutu maħħom illi il meta wieħed jivjola eh, jikser dawn id-drittijiet ikun qed jagħmel affarijiet ikun qed jagħmel azzjoni negattiva. F'dawn iż-żminijiet diffiċli ma nistawx niġbru flus u nagħtu għajnuna lil pajjiżi li ma jkoperawx mal-rati mal qorti internazzjonali. Grazzi ħafna. Tunmen jäsenenä on pidettävä kiinni siitä, että sitoutuu velvollisuuksiinsa ja kansa. Grazie ħafna. Membri tal-ICC għandhom Iżom huma l-impenji taħħom fi rigward tal-liġi internazzjonali u minkejja dan il-prinċipju il-Kenja ma arrestax il-President tas sudan Is-sitwazzjoni hija waħda sensittiva ħafna. Pajjiżi fil-viċinat qed eh, eh, jagħtu iktar importanza lir relazzjonijiet tajbin ma' Sudan iktar milli importanza lil eh, solidarjetà internazzjonali. Hemm ħafna vittmi u dawn jixilhom li jkollhom ġustizzja. Fil-ftehim tal-2005 aħna nafu li permezzjom dispożizzjonijiet u Il-fazi li jmess se tibda f'jannar, permess tal-elezzjonijiet li se jkunu f'jannar, jridu nassiguraw li mhux se jkun hemm l-istess tip ta' diżastru fil-futur bħal marajna ġewwa Darfur. U importanti li aħna jkollna rħuq l-iktar importanti ġewwa Sudan. L-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi appoġġ appoġġ permezz ta' ftehim ta' paċi nibatu wkoll uh, osservaturi għall elezzjonijiet f'jannar u fl-istess ħin ukoll nagħmlu preparazzjonijiet għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Komunità internazzjonali deċiżi awtoritajiet Orkenjene dal-invita la ċeremonija. Grazzi, President Omar uh, al-Bashir qed jerġa' jisfida l-Komunità Internazzjonali. il-Kenja falliet milli tarresta li dan prezent u din hija tal-mistija bħala firmatari għal-konvenzjoni ta' Ruma il-Kenja għandha tikkopera mal-orti eh, kriminali internazzjonali. Rezoluzzjoni 1593 bażata fuq kapitlu 7 id-dija li l-istati membri kollha li uh, firmatarji li ma mal-ICC. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Kenjan semma qal li deċiżjoni li ma jikkooperawx mal-ICC kienet diskussa qabel u din uh, id-deċiżjoni hija falliment għaliex mhux qed jikkooperaw il-Kenja mal-liġi internazzjonali f'mod partikolari dwar kwistjonijiet ta' ġenoċidju f'dan territorju Afrikan. il kellimni miss, grazzi President. Aħna għanna nuru biċċarxni l-pozizjoni tagħna lil gvern tal-Kenja. Huma stiednu lill President Al-Bashir hemm żewġ arresti, mandati ta' arrest mill-ICC dawn kienu għal eh, kriminalità waqt il-gwerra u allura kif seta dan ikun membru uh, mistieden onora, onorarju mill-Kenja, meta l-Kenja suppost kella tarresta lil din il-persuna jew għall-inqas tipprevjeni milli jidħol ġo territorju tagħha. Jiena nitlob lil pajjiżi kollha Afrikani biex jekkastigaw jisentazzaw lil eh, persuni ħatja minn kriminalità tal-gwerra. Grazzi għandi ħafna talbiet għal catch ma nix bizzet jino ħaniħu kellim wieħed minn kull grupp politiku u nishtiq ngħidilkom minn s jekk ġobkom żommu mal-ħin taqbżux il-ħin tagħkom. Grazzi. Is-sur Mikolasic ek jogħġbok. Grazzi ħafna Signora President. Kollegi. It ċeremonja fi stil tal-punent ja ċeremonja importanti ħafna eh, ġewwa l-Kenja sa mill-indipendenza tagħhom fis-sittinijiet, iżda xorta waħda l-Kenja ser tibqa' dejjem eh, immarkata b'din il-ħaġa li għamlet fir rigward tal-President tal-Bashir. Minħabba li dan wak meqjus li għamel kriminalità waqt il-gwerra u l-fat li l-Kenja stidnitu f'pajjiżat juri li mhux qed eh, tirrispetta il-prinċipji tad demokrazija u l-istat ta' dritt. Dan huwa ta' tħassib u għaldaqstant huwa importanti ħafna għal Kenja li tikkonferma x'inhu x'inhi politika tagħha u turi li qed issegwi l-istatut ta' Ruma. Grazzi. Signora Gomez, jek joġbok. Dan il-Parlament, il-Kunsil, il-Kommissjoni u l-Gvernijiet Ewropej irridu jikkondannaw l-istadina tal-autoritajiet tal-Kenja l president Omar al-Bashir tas-Sudan. Għaliex il-Kenja falliet mill-li rispetta l-mandat ta' arrest li ħareġ mill-ICC għal kriminalità kontra l-umanità u ġenoċidju ġewwa pajjiżu. il-Kenja bħala firmatarju għall-Istatut ta' Ruma u jew koll firmatarju għal ftejm ta' Kotonu u għal daqstant issa għanda bat il-konsegwenzi. Il-Kenja għanda toqgħod attenta għall-interessi tal-tanisa stess. U koll għanda tagħti importanza li l-komunità internazjonali li t-prova t-ġilet li l-kriminali bħal President Omar al-Bashir. kienet tal-mistħija li l-autoritajiet tal-Kenja stidnu lil dan il-persuna kriminali ġewwa pajjiża. Grazzi. Rouva puhemies, kansanmurha on Bakaba. Grazzi, grazzi signora President. Ġenoċidju huwa hija kriminalità gravi u min jagħmel din it-tip ta' kriminalità u min jippjana din tip ta' kriminalità għandu għandu jiġi ikkundannat Frigwat l-Unjoni Ewropea naħseb li fis-summit li missa eh, l-Unjoni Ewropea u pajjiżi Afrikani naħseb li din il-kwistjoni għandha titqajjem u għandha titpoġġa fuq net tal-aġenda. Drittijiet tal-bniedem ma portanti u din hija ksur tal-ġittijiet tal-bniedem gravi ħafna għaliex swit il-ħajja ta' bosta nies, miljuni ta' nies u għasse ta' situazzjoni gravi ħafna bosta vitmi u għal daqstan din situazzjoni għandha tiġi investigata. Ovvjament l-ICC u regoli tal-ICC għandhom jiġu implementati. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-kontribut tagħha u għandha tiffaċilita u tagħmel dak kollu l-tista biex tassigura li dan il-mandat ta' arrest jinħared. Grazzi. Grazzi u nadu Robert Mayer. Grazzi, President. Jek naraw il-figuri fl-iflet tal-ċentru tal-Nazzjonijiet Uniti tistaw taraw kontributi saru biex tim hemm infrastruttura fil-Unjoni Afrikana titkellmu dwar għal madwar 300 miljun euro għal ċertu perjodu u dan huwa biex jgħin lill-Unjoni Afrikana situazzjonijiet f'reġuni ta' kriżi, però jidher li l-Unjoni Afrikana mhijiex qed tikkoopera biżejjed. Kien deċiż fil-2009 li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mhux ser dan ifisser li r-rappreżentant tawnet l-affarijiet tal-barranin għandu jagħmilha ċara ħafna li aħna ma nistgħux naċċettaw din it-tip ta' pożizzjoni u l-Unjoni Afrikana u l-Egarbi għandha tikkopera mal-ICC fil-futur u mhux ixxekkel ix-xogħol tagħha grazzi. Grazzi u issa ngħaddu għall-Kummissarju biex tirrispondi. Grazzi, President, l-Istatut ta' Roma ta' Ruma huwa element importanti ħafna l-komunità internazzjonali biex tiġġieled l-impunità l-iktar kriminalità gravi. L-Unjoni Ewropea hija ilha tappoġġa ħafna liġi eh, internazzjonali kriminali dan permezz ta' implementazzjoni ta' statut ta' Ruma fil-dialogu politiku tagħna ma' pajjiżi oħrajn. Il-ftejm ta' kotinu revedut u instrument ieħor li aħna għandna biex nipromuovu eh, il-paċi u l-ġustizzja internazzjonali u wkoll nippruvaw nassiguraw li l-imsieħba tagħna wkoll jirratifikaw eh, l-Istatut ta' Ruma għal daqstant fil-summit tal-Ulju l-Unjoni Afrikana għalet l-membri taħħa biex ma joħorġux il-mandati ta' arrest għal President al-Bashir. Kien hemm ukoll istedina mill-Kenja għal Sur al-Bashir biex jistid biex imur ġewwa il-Kenja dawn kollha huma affarijiet inkwetanti ħafna għalina min-naħa tal-nimsieħba eh, Afrikani tagħna għanna allura najdu li l-Kenja għanda tagħmel bilanċ aħjar, għanda segwi l-obligi taħħa l-ICC bħala firmatarju għall-Istatut ta' Ruma u kol għanda trispetta l-obligi tal-liġi internazzjonali, mod partikolar riżoluzzjoni eh, wieħed ħamsa eh, Kofi Annan kien eh, għamel medjazzjoni mal-Kenja biex tiġi midġilda l-impunità wara l-violenza wara l-elezzjonijiet, aħna ser nibqaw ninkoraġġixxu lil Kenja biex tikkoopera mal-ICC u dan eh, se nagħmlu eh, fid-dialogu ta' artiklu 8. Aħna napprezzaw il-fatt li l-Kenja żammet l-impenn tagħha biex tikkoopera mal-ICC fuq affarijiet interni kif rajna fil eh, waqt l-iżjar li kien hemm tal-ICC. Aħna nisperaw allura li l-Kenja tagħmel l-istess fir rigward ta' kwistjonijiet internazzjonali fil-rigward ta' pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, u l-ICC fis-27 ta' wissu il-kellim ta' eh, u rappresentant ta' rappresentant oli ah, ħareġ komunikat dwar il-fatt li l-Kenja fallit milli segwi il-regoli tal-ICC u dan fil fat eh, dan kollu sar il-bira. Aħna daqstant issa permezz rappresentant Oli et nuru li aħna nixtiequ niddiskutu din il-kwistjoni waqt il-laqa li mis bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Very much, Grazzi kummissarju, id-dibattitu tana issa huwa magħluq u l-votazzjoni ser isir il eh, illum għarna f'sinar għarna nispeċaw id-dibattiti kolla, il-punt li jmiss fuq la